Să trecem la votare, colegi. Mela, eja nivvotaw issa, kollegi. Nibdew mir-rapport Ribeiro. Dan huwa rapport roll call. Votazzjoni nominali. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Cred ka acum a votat toată lumea, votul este închis. Naħseb li sa kulħadd ivota il-votazzjoni magħluqa. Adottata. Naddu a rapport Gardiabal. Għanna votazzjoni nominali għal darboħra, il-votazzjoni miftuħa. Il-vot maluq adottat. Il-votazzjoni hija maluqa għamela u adottata. Eh, Rapportu Sehnalova Jeste prin eh, ridikare de mâini. Avem amendamentu numru 1. Il-rapport li jmiss tollu jdejkom, emenda numru 1, minu favur. Minu kontra? astensjonijiet maddiċ. Imma tkun tkunu tafu li din kienet xi ħaġa ovvja. Tixtiequ titkellmu issa? Il-votazzjoni magħluqa. u rapport maddix. Is-sur Poshfishild għandu l-kelma. Grazzi, President. Jiena m'għandix il-karta tal-votazzjoni tagħna li xaħat mill-amministraturi ħadili u ma nistax nivvota et nistenna il-kard tiegħi u allura jiena nixtieq nitlob li nistennew